Tajjeb, senjuri, fid-29 ta' marzu aħna ġarrajna il-seduta tal-Parlament Ewropew u issa ser nissoktaw din is-seduta. Senjuri, jiena nixtieq nagħti merħba lil 12 il-membri osservaturi mill-Kroazja għall-ewwel seduta tagħhom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Nilqgħukom fosna. verehrte kolleginnen und kollegen aus kroatien heute nehmen sie rappresentanti mill-Kroazja din hija l-ewwel darba li qed tieħdu postkom hawnhekk fl-emiċiklu tal-Parlament Ewropew u issa ser tkun qed tieħdu sem fil-laqat tal-grupp, fil-laqat tal-kumitat, tistgħu tieħdu sem ukoll fid-diskussjonijiet. Dan ifisser illi jintom ser tkunu tistaw tejju ruħkom sew għall-adeżjoni ta' pajjiżkom fl-Unjoni Ewropea. Biex bekk tkunu tistaw tirrappreżentaw bisħieħ iċ-ċittadini tagħkom bħala membri tal-Unjoni Ewropea u neftan il-Parlament. Kif tafu it-trattat ta' adeżjoni diġa' ġie ratifikat il-Kroazja fl-Ulju 2013 ser issir membru ta' l-Unjoni Ewropea. 28 membru tal-Unjoni Ewropea. Dan ser kun jum storiku għal Kroazja u kol għall-Unjoni Ewropea. U kol għal pajizi tal-Balkani tal-Ponent. Signori. Issa, għanna dawn itnax il-osservatur minn dan l-istat membru tal-ġejjeni. U dan ifisser illi minkejja il-kriżi aħna l-Unjoni Ewropea qed turi għadha tiddiskuti fil-Parlament u qed turi li għadha taħdem id fit qed tiġbed l-istess ħabel u hemm forza kbira ta' trazzjoni, hemm pajjiżi madwar id-dinja illi jgħiru għall-abilità tagħna illi nintegraw fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna għadna dejjin minkejja l-kriżi u għandna naraw il-kriżi bħala opportunità u il-konferma ta' l-Unjoni Ewropea illi namlu sew li qegħdin hawnhekk qed inkomplu naħdmu flimkien anke jekk għaddejjin minn din il-kriżi ekonomika gravi xorta waħda qegħdin naraw pajjiżi terzi illi jridu u qegħdin ifittxu illi jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk għal darbohra nagħti merħba li rappreżentanti tal-Kroazja. Das Protokoll der Sitzungen vom 28. und 29. März und die angenommenen Texte Il-minuti ta' sessjoni ta' 28-29 ta' marzu u t-test li adottajna huma issa disponibbli. Soħat għal minuti Le dan ifisser li aħna nistgħu nadottaw il-minuti tal-aħħar sessjoni. Is-sur